Um, tal-bniedem u l-istat ta' dritt um, skont l-artiklu 135 għanna qoddimna il-Malazja um, l għennet għan nisimaw l-Onorevoli Korraw eh, illi eh, formula il-rezoluzzjoni. Eh, Il-skambju liberu Eh, huwa bażat il-kummerċ u bazzat fuq il-li wieħed ħares id-drittijiet tal-bniedem, però l-affarijiet mhumiex vinkolanti il-Malazja fir-rigward tal-drittijiet tal-bniedem tal-minoranzi sfortunatament għadha lura ħafna u hemm ħafna ksur il-ksur ta' dritti tal-bniedem huwa tħassib tal-NGOs. Hemm ukoll dan lejn l-ambjent li jista' jwassal għall-ispostament ta' ħafna mill-ċittadini u anka l-irda tal-foresta tropikali. Hemm ukoll problemi ta' korruzzjoni. Skont l-NGO, 80% tal-foresta tal tropikali tiġa qed tinqeret. U il-Manaze waħda mill-aktar pajjiżi korrotti eh, fid-dinja. Mela, il-Free Trade Agreements eh, jiena inħos li għandhom jintużaw biex dan il-pajis jibda jħares u jirrispetta id-drittijiet tal-bniedem. Sinjuri, il-Malazja qed tiddeteriora Eh, saret stat autoritarju u wieħed laqas ma jista' jagħmel dimostrazzjoni eh, fil-paċja anka il-kulur li wieħed jilbes jista' jwassal għal teddida. Il-front um, nazzjonali ilu fis-seta għal 58 sena imma jibbaża il-pożizzjoni tiegħu fuq liġijiet antiki ħafna il-liġijiet huma bbażati ħafna drabi fuq ix-xarija u il-Malazja fiha nifisa fil-arena internazzjonali ridet tippreżenta li l-nifisa bħala pajjiż moderat li lesti jiġġielet kontra anka l-Islamiżmu. Imma eh, x'ingħidu dwar id-drittijiet tal-minoranzi? Hemm eh, problemi kbar fuq li wieħed jeżerċita id-drittijiet tiegħu. Aħna qegħdin nitolbu li jkun hemm eh, il-demokrazija. Grazzi ħafna l-Onorevoli Log ebile għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President. Fil-Malazja il-liġijiet intużaw biex id-drittijiet tal-assembleja u l-libertà tal-kelma ikunu jistaw jiġu im xekla, im riskju kbir li wieħed jintefaq il-ħabs u hemm ukoll proċessi li huma motivati eh, politikament. Em, u koll il-lat eh, tal-liġi kontra l-provokazzjoni li julu James minn il-kolonializmu fej persuni eh, jiġu akkużati li kienu tradituri tizma eh, ġi akkużat minħabba din um, il-liġi li jem eh, fuq il-provokazzjoni u l-komunikazzjoni u l multimedia Abu Hassan u kol ġi arrestat minħabba li tkellem dwar il-korruzzjoni tal-kumpanija eh, tal-investiment tal-istat. Aħna tinsejħu l-gvern jeħles mill-ġdijt u l-persuni kollha illi um, kull ma għamlu kienu li eżerċitaw id-dritt tal-libertà tal-kelma u waħan nitolbuh li jagħmel riforma u jineħi dawn il-liġijiet. U neħi liġijiet kollha li qegħdin ixekklu il-libertà. Mela, l-Onorevoli Vikstrom għal-minuta. nirringrazzjak. Kif qed jiżviluppaw l-affarijiet fil-Malasja u restrizzjonijiet li naraw li jiġu imposti if u libertà tal-espressjoni verament jallarmawna, il-gvern jipprova li jala il-vuċi jala ħal ta' min jitkellem kontra lek dan il-Parlament verament jiddispeċi ħejjejt l-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem verament qiegħda medda. Il- il-liġijiet stejt li taxxi għall-oppozizjoni, għall-medja u għall-nis tal-università għalhekk fir-riżoluzzjoni aħna nitolbu li jinħelsu lill-priġunieri politiċi. In-nies normali li jitkellmu u li mhumiex ta' dedida għall-sigurtà tal-pajjiż għandhom jinħelsu il-persekuzzjoni, il-vjolenza, il persekuzzjoni il violenza il vjolenza anki kontra il-nis LBTI għandhom jiqfu tajjeb li il-rezoluzjoni dwar Malazja nadottaw mill-aktar fis li nuru r-reġim li il demokratija il-rispett ta' drittijiet tal-bniedem mandux jiġi mxejjen. Dan huwa xogħol l-Unjoni Ewropea li tiskura li d-drittijiet tal-bniedem jiġu rispettati hawnhekk fl-Unjoni imma fil-bqija tad-dinja wkoll. Grazzi ħafna issa Is-sur Lenners għal minuta. Iva, grazzi ħafna. Ir-rezoluzzjoni tagħna tal-lum terġa' tgħid mill-ġdid li aħna rridu nkunu ħbieb mal-poplu mal poplu tal malazja U għalhekk aħna mħazbin dwar l lat ta' sedizzjoni, ta' tixwix li mux biss ġiet, mux tal-li ma ġiet ta' tal-li ġiet imsaħħa. Hemm ukoll il-lat ta' sigurità li li l-regola ġiet adottata mill-gvern minna lanqas biss kien hemm konsultazzjoni anki li tintuża wkoll fi stat ta' urġenza naraw il-soċjetà ċivili, il-ġurnalisti, il-membri tal-oppożizzjoni ma jistawx jaħdmu kif suppost. Aħna ma neħdux konsentrikaw dan il-pajjiż il-Malazja, ma verament nasbu li dawn l-affarijiet huma importanti ħafna u għandhom ikunu il-bidu ta' dialogu kostruttiv fil-Malazja imma anki meta nitkellmu fuq il-relazzjoni bilaterali mal-Unjoni u l-Malazja fi żmien meta il-relazzjoni relazzjonijiet bilaterali tal kun ma jmorru jikbru. Grazzi ħafna. Signora sinjura u kol issa jmissa waħda mill-kittiba, grazzi ħafna, President. Għavar Ibrahim huwa simbolu nafu kif um, fl-axħar tal-disajnijiet u kien figura um, fil-Azja. Nafu li neħħa ħafna proġett industrijali kbar f'pajjiż fejn ħafna um, korruzzjoni l-Patakan ħajat huwa ħolqu biex ikun hemm iktar diviżjonijiet bejn il-komunitajiet ukoll tefa' nies fil-ħabs imħabba uh, eh, fuq uh, abbażi ta' sodomija nafu li il-minoranzi jiġu persekwitati. Il-nisa huma l-ewwel vitmi, il ġurnalismi il-militanti, l-NGOs, il nis in-nies kollha li jridu jgħidu jikkritikaw. Naraw iktar violanza u dejjem il-elit u min irid iżomm il-poter fidejh il-differenzi kulturali, ħafna differenzi kulturali f'dan il-pajis. Imma ma, nist, ma nistawx nibqaw naraw l-istrumentazzjoni u kol ta' ċertu twemmin. Irridu naġixxu. Grazzi, Signora Verxa, Is-Sur Panzeri. Anki inti wieħed mill-kittiba ta' riżoluzzjoni. Iva, grazzi, President, fil malasja qed naraw ħafna restrizzazzjonijiet tal-libertà tal-espressjoni dawk min jitrigaw qed jingħalqilhom ħalqhom, speċjalment il-liġi ta' sedizzjoni li mill-bidu ta' din is-sena ġew akkużati permezz ta' iktar minn mit persuna. Anwar Ibrahim kien ġi kundannat mill-akkuża ta' sodomija fi frar ta' l-2015. Il-kartunist Zunar u kol eh, kellu kiteb tweets li kienu jikritikaw il-gvern anki kien tkellem fuq il-kundanna ta' Ibrahim Anwar Ibrahim l-akkużi ta' korruzzjoni qed jiġu kontra l-Prim Ministru nies qed jitkellem fuqhom kull min jitkellem hekk jiġi akkużat brejat ta' sodomija. President ta' l-Azja anki fil-qafas tal-ġnus ma'uda dan il-kap ta' gvern il-Prim Ministru hemm bżonn lek inżommu il-bilanċ bejn il-sigurtà nazzjonali u dak li għalina huwa priorità li niddefendu drittijiet tan-nies. Issa nisimgħu għannom tal-gruppi għal PPE is-Sur Sean Kelly. Għandek minuta, Sinjur. Pala membru ta' delegazzjoni Asjan jiena naf li għanna iktar kummerċ bejn il-Malazja u l-Unjoni. Eh, wara Singapore e, il-kummerċ huwa l-ikbar wieħed bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiż. Il-kummerċ sejjer tajjeb imma l-opportunitajiet fil-Malazja għal-libertà tal-espressjoni naraw li qed imorru lura din il-liġi ta' sedizzjoni li ma ġiex kanċellata, anzi ġiet imsaħħa. U dan ovvjament l-implikazzjonijiet verament korroħ fuq restrizzjonijiet nara ħafna nies li ġew meħuda l-qorti arrestati imħab bi permezz tagħha wkoll ġi dikjarat statta emerġenza, il-mod kif jidu jittrattati u koll in-nies LGBT. Anki f'pajjiżi nista' ngħid qed immorru fid-direzzjoni l-ħora nagħtu drittijiet l-istess il kulħadd. Ma nistawx naċċettaw li għandna imsieħeb kummerċjali kbir tagħna li qiegħed imur lura minn fuq il-qudiem għalhekk irridu nindirizzaw il-Malasja. Grazzi kelli Sinjura Gil minuta u nofs għal grupp ta' Soċjalisti Demokratiċi. Grazzi, President. Komissarju, jiena kelli ċans nżur il-Malazja dan l-aħħar u dak li ah, kif aħna nifmu li għaddej l-affarijiet hemmhekk mhux ir-realtà. Huwa pajjiż dinamiku modern għandu ekonomija wkoll kif nafu aħna fl-Oċident imma naraw li hemm iktar em, eh, gvern autoritarju fejn in-nies fil-politika ma jistgħux jitkellmu kif jaħsbu għam l-affarijiet. U l-att tal eh, fuq sigurtà jagħti iktar poter lil prim Ministru u l-forzi tas sigurtà ġifiri għal iktar repressjoni. Ironikament, il-Malezja f'Settembru laqgħet il-konferenza kontra l-korruzzjoni, il-konferenza dinjija. Għalhekk kif nitolbok fil-kummissarju biex il-kummissjoni Anzi, il-ridu naraw li minn flok inti tiprova t-salvagwardja u tgħid li qed taħdem kontra l-kontruzzjoni u mbagħad toħloq repressjoni u restrizzjonijiet fuq in-nies u l-ġurnalisti. Ma tużax eh, għaliex inti tibza ma' dialogu miftuħ ma' soċjetà ċivili anki Anwar Ibrahim u l-attivisti, il-bloggers li ġew imresqin il-qorti għalix inti f'pajjiż pal Malazja l-orrif ma jkollikx dialogu magħhom. L-awtoritajiet tal-Malazja l-Prim Ministru Razak qed jaħseb li se jitneħħilu il-poter u il-pozizjoni tiegħu imma bil-kontra qed naraw. Grazzi ħafna sur Marinio e Pinto. Il-ksur ta' dritt tal-bnina fil-Malasja kif jiġri f'pajjiżi oħra fejn jkun hemm ksur jiġru għax ikunem sistema ġudizzjarja li tkun korratta. Araw, f'dan il-pajis l-att ta' sedizzjoni u il-gvern juża il-rati biex jagħmel jippersegwita n-nies. Iktar minn elf ċittadin qegħdin mixħuta l-ħabs fil-Malazja qed jistennu li imissom huma biex jinqatlu. Em, ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajis irridu naddu għal sanzjonijiet ekonomiċi anki nifrizaw l-FTAs per eżempju u naraw li l-qorti internazzjonali qorti kriminali insaħħuha. Jekk id-drittijiet fundamentali tal-bniedem ma jiġux rispettati, wieħed irid fl-aħħar mill-aħħar jiffaċċja il-kastik. Anki hemm il-qorti internazzjonali, qorti kriminali internazzjonali biex jirrispondu għal dak li jkunu għamlu. Issa, is-sur Fontulis, situazzjoni fil-Malazja bla ebda dubju ta' xejn miex waħda tajba u ma taqbilx ma' prinċipji tal-Unjoni, din hija ħaġa li nistgħu nifhmuha. Il-Malazja malajr wis qed issir police state. Qed naraw li n-nies fil-politika jintefgħu il-ħabs, il-korruzzjoni hija rampanti. L-Unjoni Ewropea ma tistax tintervjeni u tgħid il-pajjiżi kif għandhom imexxu l-affarijiet fuq livell domestiku, aħna ma nistawx nejdu li aħna biss għanna raġun u l-affarijiet mm, l-istess ma jsirux jonka l-akkużi tal-istess affarijiet ma jsirux eh, f'pajjiżna. L-inġustizzji għanna n-nis li jikdbu fil-qrati insibuhom ukoll u kull xal fl-Europa nefaċċjaw skandlu ġdid. Flejjes li jiġu mistura korruzzjoni. Ġifri ma tantx jistgħu nippuntaw subajna lej pajjiżi oħra tad-dinja. Għax aħna maħniex furi dejjem għandna raġun jekk irridu lil Malazja tirrispetta ta' drittijiet tal-bniedem, ejja nippruvaw mod ieħor. Ejja nwaqfu kull għajnuna finanzjarja, kull relazzjoni kummerċjali, għaxa il-flus tagħna ma nafux fejn qed imorru wara kollox, u il-kumpanniji l-kbar nejdulom tamlux kummerċ ma' din dan il-pajjiż ejja ma nkunux ipokriti, nħallu l-ipokritija fil sur tarabella minuta. President, Kommissarju, kollegi, Malazja huwa pajjiż li qed jikber ħafna u jista' jkun mudell f'dan ir-reġjun tal-Asja. Imma qed naraw hemm it-tortura u anki il-kundanna tal-mowt qed naraw li id-drittijiet tal-bniedem mhumiex meqjusa bħala priorità f'dan il-pajjiż, anzi sejrin lura. Il-Malezja hija parti minn 58 eh, pajjiż li għandhom il-pina tal-mowt u 38 stat li votaw fuq il-moratorium tal-pina tal-mowt fil-ġusma fil-18 ta' Deċembru tas sena l-oħra qed naraw f'dan il-pajjiż li ma jridux jevolvu imorru għall-aħjar f'dan il-pajjiż. Imma jekk fil-lat kummerċjali tant huma tajbin, għaliex ma jiddefendux ukoll ċittadini tagħhom? Grazzi. Sur Tarabella, għandek mistoqsija minn għand eh, l-Onever Ċerneski. Iva, taċċetta tajjeb wisq. Grazzi, ħafna jiena naħseb li anzi nirringrazzja Sur Tarabella għax huwa aċċetta l-mistoqsija tiegħi. Jiena naf li inti involut ħafna inkwantu huwa rispett ta' drittijiet tal-bniedem mid-dinja kollha, imma l-mistoqsija li ħafna drabi nagħmilha f'din il-kamra. Ma taħsibx li l-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ikunu iktar parteċipi, iktar involuti f'dan is-suġġett biex l-istati membri huma stess jagħmlu pressjoni fuq il-pajjiż li ma jkunx qed jirrispetta dritt tal-bniedem sur tarabella kif tirribatti. Iva, naqbel miegħek eh, sur ċernessi eh, sur viċi president, ħafna drabi meta rridu nieħdu pożizzjoni pereżempju fuq l-FTA, dejjem nistgħu nużaw dan l-istrument bħala fin-negozjati biex jiġu rispettati d-drittijiet tal-bniedem. Eh, Nedu l-eżempju tal-Kolombja. Niftakar li hemmhekk hemm trade unionist wieħed minn kull tnejn li jiġi maqtul f'dan il-pejjiż. Iġifieri l-ewwel naraw li jkun hemm progress fuq id-drittijiet tal-bniedem u mbagħad il-kummerċ u l-business u mhux bil-kontra Grazzi ħafna, issa nibdew l proċedura tal catch tijaj. Is-sur Pospisil għandek minuta, Sinjur. Grazzi, President, jiena nixtieq jiena nuri l poċ tiegħi għal dawk il-kollegi li qed jitolbu għal drittijiet tal-bniedem fil-Malazja. Jiena verament involut f'dan u għall-istat ta' dritt muwix, la tadrit dritt muwix ħaġa l-insibuwa f'dan il-pajis. L-att ta' sedizzjoni verament tal-biza li n-nis jiġu arrestati għal kull ħaġa ta' xejn. Il-qorti konstituzzjonali qalet li kollox sow li din il-liġi hija sowa. Il-kodiċi penali qed naraw li jem elf persuna li għedin jistennaw li jiġu jenataw il-sentenza tal-mot. Hemm bżonn li nikkooperaw mal-Malazja. Imma il-ftejimit tagħna kummerċjali nidħlu għalihom jekk jibdow jirrispettaw il-liġi u n-nis. Is-Sur Marijas, minuta għalik ukoll. Grazzi il-fatt li nuqqas ta' libertà ta' l tal-espressjoni, l-oppressjoni ta' popolazzjonijiet l-Indiġni fil-Malezja huma affarijiet li naraw kull kuljum f'dan il-pajjiż. Il-gvern jgħid bl skuza ta' terrorizmu jaqbad u jitfa' il-kull min jaħseb li għandu suspett fih jitfaw fil-ħabs. Nies li jiġildu għal drittijiet tal-bniedem il-gvern impona r restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni. U għalhekk qed naraw li dan il-pajjiż verament eh, sejjer lura għandna l-liġi tax-xarija li qed tiġi użata. Dawk li jippubblikaw affarijiet kontra l-gvern jingħataw kastigi kbar, drittijiet tal-bniedem f'dan il-pajjiż li jiġu mkasbra ta' kuljum. Għalhekk irridu nagħmlu pressjoni fuq dan il-gvern biex dan jikkanċella l-liġi ta' sedizzjoni, ta' tixwix u jirrispetta dak li nsibu fil-liġi internazzjonali. Grazzi ħafna, il-kelim li missa l-minuta, grazzi ħafna. Jiena nixtieq nżid ħaġa l dan id-dibattitu. Referenza dak li ntqal il-bira. <coughs> Ġifieri li kun rid jagħti l-eżempju tajjeb u naraw li l-pajjiżi ikunu responsabbli għall-infurzar tal-drittijiet tal-bniedem u rispett tad-drittijiet tal-bniedem. Fl-istorja tal malazja dan rajna li dan l-aħħar kien hemm seba arresti fuq sodomija u tlieta minnhom kienu kontra Anwar Ibrahim il-mexxej tal oppożizzjoni dan dejjem biex eh, ixejjen ix-xogħol tal-oppożizzjoni biex ma jkunx hemm elezzjonijiet ħielsa. L-oppożizzjoni b'dan l-affarijiet kollha tkompli tikber. Ma nistawx aħna nindaħlu fl-affarijiet interni tal-ma. Nistaw inkomplu nħampqu ngħidu li d-dritt tal-bniedem iridu jkunu rispettati. Grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Castaldo Minuta, grazzi President. Sedition Act, lat dwar l-istamperiji u l-publikazzjonijiet, il-Communications Multimedia Acts, ħafna riformi tal-kodiċi penali li edin jolqtu libertà tal-espressjoni u tal-assembleja -tal espressjoni u tal assembleja fil malazja jatwila ħafna. Il-Malazja hemm ħafna dumping soċjali, ħafna korruzzjoni u politiċizzazzjoni sforzata tal-ġudikatura li twasslet għal anki proċessi tal-membri tal-oppozizjoni u dissidenti politiċi u ġurnalisti kif ġara per eżempju għall-ex mexxej eh, tal-oppozizjoni Ambar Ibrahim li bħalissa qiegħed il-ħabs b'akkuża redikola u li ġenna nifmu kemm l-Islam u l-Xarija qabdu f'dan il-pajjiż Mbagħad il-erda tal-ambjent u proġetti li ma jagħmlux sens li għadha kif għadu kif semma l-kollega tiegħi Korraw L-Unjoni Ewropea ħna għanna eh, bis-suq ta' iktar 500 miljon persuna ħna seta ekonomika u ftejmiet eh, ekonomiċi tagħna jistgħu jkunu arma illi biex niżgura nużawha biex niżguraw illi jkun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Ewropa iftaħ għajnejk u witlob mingħand l-imsieħba kummerċjali tiegħek dawk id-drittijiet fondamentali li huma drittijiet ta' kull bniedem. L-Onorevoli Swoboda. Minuta bude vnímáno jako součas diskuse s partnerem. Nittama li dan id-dibattitu u din ir-riżoluzzjoni se jitqisu bħala parti minn diskussjoni ma' msieħeb li aħna għandna ħafna kooperazzjoni. Jiena nixtieq ninaqat mal-kellima ta' qabli u dak il-qalu dwar l-istat ta' dritt fil-Malazja il-kooperazzjoni għall-iżvilupp, ftejmiet kummerċjali konklużi mill-Unjoni Ewropea huma kondizjonali fuq ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem għalhekk jiena nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex iżżid il-pressjoni fuq il-Malazja sabiex tiżgura li l-kondizzjonalità tkun tapplika għall-izvilup ta', ta kooperazzjoni fil-kummerċjali ma' pajjiżi bħal Malazja sabiex ikun hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem fil-pajjiż. Grazzi ħafna, Onorevoli Svoboda. L-Onorevoli Venta mhux qiegħed f'postu kien indika li xtaq jitkellem għalek mela wasanna fit tmim il-proċedura kaċċi li għajna ġenat il-mikrofon il-Kommissarju Stiljani Grazzi, President kollegi, Iva, il-Malazja hija importanti ħafna l-Unjoni Ewropea fil-reġjun ta' xlok ta' l-Azja u bħalissa l-Malazja għandha rridni tal-Presidenza tal-Azja f'mument fejn qed jintieħdu deċiżjonijiet importanti ħafna biex tinħoloq komunità ekonomika tal-Azja. Ir-rabtiet bilaterali tagħna mal-Malazja issaħħu b'mod sinifikanti permezz ta' Eh, aktar kummerċ, investiment, dialogu politiku u ħafna attivitajiet bazati fuq il-kooperazzjoni. Imma f'dan l isfond l-Unjoni Ewropea hija wkoll imħasba dwar ċerti żviluppi li seħħew f'dan il-pajjiż mill-sena li għaddiet sviluppi illi effettwaw il-libertà tal-espressjoni u l-istat ta' dritt. Aħna imħasbin dwar iż-żieda ta' l-użu ta' lekk imsejjaħ għat kontra it-tixwix u deċiżjoni li ittieħdet fuq l-Onorevoli Anwar Ibrahim, il-mexxej tal-Oppożizzjoni fuq il-libertà tal-espressjoni forsi tiftakru illi l-Unjoni Ewropea esprimiet il-dispjaċir tagħha illi din il il li dan l-att għadda minkejja il-weda li kien għamil Prim Ministru li kien se jħassru dan il-att u jiena irrit infakkar illi f'April ta' din is-sena il- rappresentant Oli esprimiet il-fat li dan kollu kien se jkollu implikazzjonijiet fuq il-libertà tal-espressjoni għalet ukoll li kien hemm li kellha tħassib dwar dak l-aġir tal-Qorti Federali tal-Malazja u il-fat li il-mexxej tal-oppożizzjoni l ħabsa l-ħammes ta' din is-sena was overturned. As a consequence, he was deċiżjoni tħassret imma pala konsegwenza xorta waħda ġim ċaħat mid-drittijiet ċivili tiegħu u eh, tilef is-siġġu tiegħu fil-Parlament fit-8 ta' Deċembru l-Unjoni Ewropea konkludiet in-negozjati fuq ftehim ta' eh, kooperazzjoni mal-Malazja kemm il-darba tlabna li jiġu finalizzati dawn il negozjati li jibdew fl-2011 dan il-ftejim jinkludi dispozizjoni speċifiċi fuq drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt li se jippermettu iktar impenn fuq dawn is-suġġetti b'mod partikolari permezz ta' twaqif ta' dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem fin negozjati il-Malazja aċċettat li tirrikonoxxi li il rispett tal-prinċipju demokratiċi ta' dritt u drittijiet tal-bniedem kienu parti essenzjali minn dan il-ftehim. Aħna se nkomplu naħdmu mal-Gvern tal-Malazja biex insaħħu l-kooperazzjoni tagħna fil-kooperazzjoni fil-promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem anki il- l-inklużjoni tal-LGBTI. Grazie ħafna. Grazie, grazie Commissario Stilianidis, anzi la ringraziamo per Grazie Commissario Stilianidis. Dejna maratona twila dal odu Issa, irrit najt il-parlament il irċivejt seba proposti ta' rizoluzzjoni għal dan is-suġġett, il-diskussjoni mal-luqa, is-seduta hija sospiża sa' nofsinhar.